saqajom fuq dawn eh, l-aspetti. Allora, mi taħallas? Iċ-ċittadini u anki l-kumpaniji. Grazzi. L-Signora Stassen, issa kelima l-oħra l-ewwel għal żewġ minuti is signora Hanslik. Szanowni Państwo, Pani Komisarzu, na wstępie pragnę